Da għanna l-mistoqsijiet għal-Kommissjoni. L-ewwel mistoqsija sur Berg 10 snin ta' euro. Sur Kommissarju. Grazzi, Signora President. l-esperienzi bil-koordinament tal-budget kienu pozittivi, ma xorta wahda nistaw għannax nitalmu l-analiz tal-axħar. Għaxar snin jorina li rridu ikonna sorveljanza aħjar tal-budget fi żmien propizju. Rridu kon indirizzaw suġġetti iktar usa li jaffetwaw il- il-mod ta' kif titħaddem l-EMU. Il-koordinament tal-politika fiskali għandu u koll jiġi sorvejat fuq it fitċiklu kollu. Ġifiri, metta l-affarijiet sejrin tajbin u f'momenti inqas bieħ ta' ċiklu. L-iżviluppi tal-public debt u rridu naraw eżattament xikunu u koll il-liabilities impliċiti fuq dawn il-punti kollha hemm bżonn li nistudjaw il-budget iktar fil-font. Hemm bżonn ukoll naraw kif ikunu sejjin għaddejjin l-iżviluppi fi stati membri li jaffettwaw il-budget pereżempju il-tkabir tal-current account deficits, id-divergenzi li jibqgħu persistenti fil-unilabour costs u anki tendenzi ta' tkabbir mhux ibbilanċjat. Hemm bżonn nibnu fuq l-istrumenti li għandna. L-istrumenti qed nitkellmu u insibuhom fit-trattat u anki fil-patt ta' stabilità u ta' tkabbir. Ehm, l-adazzjoni ehm, f'Novembru 26 ta' Novembru ta' sena l-oħra dik li hija il-Recovery Plan ehm, turina x'inhuwa r-rwol tal-Kummissjoni bħala katalist anki fi żmien ta' eh, kriżi eh, short term meta wieħed jibbaża fuq l-istudju tagħna ekonomiku, il-Kummissjoni ġiet brisposta kompluta għal din għal fatt li l-ekonomija mhux sejra tajba. Il-recovery plan tirrikonoxxi u kol xinuma il-punti il ewlenin f'dan il-qafas u il-Kummissjoni għamlet għan għal dak li huwa il-fiscal stimulus, ġifiri rridu naraw kemm għandna bżonn flus biex nerġgħu nagħtu spin tal-qudiem l-ekonomija. L-istati membri huma liberi biex jiddeċidu huma kif iridu jipproċedu fil-qasam fiskali. Ovvjament issa rridu għandna sfidi fil-qasam tal-implementazzjoni tal-miżuri nazzjonali. Il-Kommissjoni u l kunsill ECOFIN se jkomplu jimonitorjaw dawn il-miżuri skont il-prinċipji li nsibu fil-pjan tal-kupru, recovery plan. Dan il-fiscal um, framework ovvjament se iġib u kol um, regoli ġodda għal budget l-implementazzjoni tar riformi u kol dan kollu se juri li se nerġaw jgħina biex nerġaw insibu saqajna. Għanna u kol il-debitu fuq il-risk premia, per eżempju. Grazzi. Monsieur Berg, une question complémentaire. Sur Berg, għandek 30 sekonda biex eh, tamel mistoqsija oħra. Sur Kommissarju, jiena napprezza r-risposta tijak il-fat li għanna politika komuni imma peress li l-problemi għalissa għadhom għaddejjin inti xruħal tara li għandu jkollu l-Eurogroup. Anki jekk eh, ma rridux ninsow li rridu nirrispettaw il-miżuri ta' taxxa fl-istati membri. Eh, kif taħseb li se jaffetwa l-trattat ta' Lisbona fil-qasam ta' taxxa? Imma ovvjament rridu naħdmu flimkien sabiex nużaw modi ġodda sabiex niġġeneraw spinti ġodda fil-Stati tal-Unjoni. Iva, l-għonet irridu naraw xinu għal r tal-Eurogroup kif tafu bħalissa u anki wara li jitħol fis seħ il-Trattat ta' Lisbona jibqa eh, grupp informali, ġifiri grupp informali qatt ma jistajħu deċiżjonijiet formali. Anki jekk dawn ikollhom x'jaqsmu biss għal membri tal-Euro area. Imma il-Eurogroup ovvjament li jiforma parti mill-Ecofin jisu minn jannar tal-2005 minn dak il-izmin dejjem ehm, mar il-qoddim anki fi xogħol li wettaq. Ix-xogħol tal-Eurogroup aħna diskutu mhux biss fih dan il-Kummissjoni ma kien fl-ICB fuq din is-sorveljanza tal-budgets u anki li jkun hemm iktar sorveljanza iktar wiesa tal-tħaddim ekonomiku. Il-Eurogroup ħafna drabi jiddiskuti u koll punti li għandhom xaqsmu mal-dimensjoni esterna tal-zona tal-euro. Ovvjament affarijiet għandhom xaqsmu ma' taxxa dejjem eh, huma xi ftit sensittivi, mhux biss imħabba trattat attwali manki mħabba trattat tal-Lisbona fil-futur fuq it-taxxa rridu nkunu unanimi fuq livell Ewropew. U dan fil-ġejjieni ma nimmaġinax li din il-proċedura ta' tita ġeżjoni se tinbidel. Grazzi. Issa għanna żewġ mistoqsijiet fuq l-istess suġġett l ewwel net is-sur Lichtfried u mbagħad is-sur Lungrin. Is-sur Lichtfried. Grazzi ħafna, Sinjura. Permetti li eh, ngħid li jiena kuntent ħafna li għandi ċans impoġġi mistoqsija meta inti il-President. Il Eurogroup veru ħareċ bxol tajjeb dawn l-aħħar 10 snin. Nafu li forsi hemm nafu li hemm pajjiżi li jixtiequ jinaqadu mal-Eurogroup imma l-Kummissjoni tista' tgħidilna min huwa min hu dak il-pajjiż li iktar eliġibbli u jew inkella minn wara x'interess li jingħaqad mal-Euro Group. Jiena għandi mistoqsija. Issa, jekk il juro tant eh, kienet suċċess dan l-aħħar snin, l ħar xar snin, għaliex il-Greċja u l-Italja issa għandhom statistiċi fuq il-debiti li hum imuma għar meta għet qabelhom ma kif kienu qabel. U l-Izvezja, per eżempju, għandha 0.4 fil-mija rati ta' interessi meta għet qabbila ma' l-Germania. Ġifiri, kif sen qablu ma', ma pajizi li mhumiex fil-Euro zona? Kummissarju, kif tafu mill-ewwel ta' Jannar ta' din sena Slovakkja inaqdet mal-Eurozone issa qegħdin 16 il-membru minn 27 stat membru tal-Unjoni li jipparteċipaw fl-EMU b'mod eh, komplut ġifri li għandhom ukoll l-istess munita. Min se jingħaqad issa? Mhix il-kummissjoni li għandha tagħti r-risposta eh, huma l-kandidati li japplikaw u juru l-interess tagħhom. Aħna għalissa nafu li eh, eh, hemm stati membri li xtiequ jissibħu mal-euro imma daw għadhom ma leħqux il-kriterji kollha li nsibu fil-trattat għandna l-istati tal-Baltiku, l-Ungerija u hemm żewġ stati membri ġifiri ir-Renju Unitu u Danimarka li kellhom l-opt-out ġifiri dawn qed għom mill-responsabilità li eh, kull stat membru għandu biex ikompli jimxi lejn sħubija fil-euro area. Imma jena wara Slovakja ma nistax ngħidlek min se jkun eh, skun dak il-pajjiż, jista' jkollok żewġ pajjiżi li diġà għandhom opt-out. Iġifiri, jista' jkun li fil-xur li ġejjin, per eżempju, titfaċċa id-Danimarka tiddeċiedi li tneħħi l-opt-out u tapplika biex tisieħeb mal-Euro area. Fil-fatt Danimarka hemm eh, diġà laħqet il-kriterji kollha li nsibu fit-trattat, imma sta għall-autoritajiet ta' Danimarka, l-Parlament ta' Danimarka u għalix le ċittadini ta' Danimarka li jirikorru għal referendum sabiex kunu jistaw jiddeċiedu. Imma dal-ħodu għawnek aħna ċelebrajna l-10 anniversarju tal-Euro. Jena perswas li fiex l-10 snin li ġejjin naħseb li kull membru tal-Unjoni ikun s-sieħeb mal-zona euro. Għax dan il-periodu ekonomiku diffiċli matul din il-krizi, il-vantaġġi li wieħed ikun sieħeb tal-euro area ovvjament huma kbar. U dawk li għadhom ma sieħbux fiż-żona tal-euro irrealizzaw li il-vantaġġi huma iktar meta wieħed iqabbel ma' responsabbiliet li jew diffikultajiet li qed jista' jkollu fil-żona tal-Euro. Issa, fuq il-kummenti tiegħek jiena kieku kont flokok ma' noqgħodx nitkellem fuq il-euro area fil-termini tal-rati ta' l-interessi. Saqsu l-Danimarka x'ġaraw bil-rati ta' l-interessi matul din il-periodu ta' kriżi. Il-fatt li għanna Danimarka mhux membru tal-żona tal-euro imma li l-munita tagħha hija imqabla mal-euro. Iġifiri il-Bank Ċentrali tad Danimarka isegwi l european Central Bank, iġifiri dawk li ma mhuwiex imsieħba fil-euro qed jiffaċċjaw risk premja iktar ola. Grazzi. Issa, il-mistoqsija li jmiss il-mistoqsija ta' sur kassaka il kif waqaw il-prezzijiet tal-ħalib fil-suq tal-Unjoni. Eh, honourable uh, members. I would start. Membri onorevoli, ħanibda billi niddeskrivi kif kienet tider situazzjoni xiftit snin ilu. Kol niftakru l-istatur tal-ħalib kellu situazzjoni stabli ftit li xejn kien hemm tibdil fil-prezzijiet il fuq l-isfel. Imma matul dawn l-aħħar ftit snin l-għada tbidlet mod drammatiku. L-ewwel nerġ fl-2007 niftakar moċċar fl-awissu eh, tal-2007 anke f'Settembru kien hemm żieda eh, sparata fil-prezzijiet tal-prodotti tal-ħalib. Imbagħad is-sena l-oħra għaddejna mill-istess ħaġa, kien hemm l-istess naqis ma kienx għar fil-prezzijiet u għallura l-għada l-lumi li l prezzijiet qed jirbu ħafna l-prezzijiet ta' intervenzjoni u f'xi bnadi tal-Ewropa anke waqgħu taħt il-prezzijiet ta' interventi. Jiena naħseb nista' niżgur għal-membri tal-Parlament Ewropew li jiena fil-fatt eh, mħasba ħafna bil-fatt li is-suq eh, tal-prodotti tal-ħalib fl-Ewropa mar daqstant ħażin qabad it-triq ta' niżla daqstant malajr. Għandna miżuri ta' appoġġ li nistgħu nużawhom biex ngħinu lis-settur tal-ħalib u tiġaħad nazzjoni. Bil-maqlub ta' dak iġri soltu fejn l-iskema għal ħażniet eh, privati tal- eh, per eżempju tal-butir li soltu eh, nibdew nattifawhom mill-ewwel ta' Marzu Aħna deċidejna li dina tifaw mill-ewwel ta' jannar dan ifisser l-produzzjoni li saret f'Diċembru e, hija wkoll reġibli għal din l-iskema. Il-beħ ta' intervenzjoni jew inkella loti ta' refużjonijiet għal esportazzjoni dawn huma istrumenti oħra li huma disponibbli biex ngħinu lis settur tal-ħalib jew lil suq tal-prodotti tal-ħalib mod effettiv. Dak għandu xaqsam l sistema ta' eh, interventi li tibda f'Marzu din kopri u koll produzzjoni li sir eh, matul frar il-butir u it-trap tal-ħalib xkumat jistaw jiġu eh, applikati sal-aħħar ta' wissu l-ewwel net għal kwantitajiet li għaw taħt prezzijiet fissi imbagħad ukoll eh, maħsuba sistema ta' eh, beħ ta' offerti pubbliċi jekk ikun hemm bżonn. Koll niftakru reazzjoni rapida li rajna minna tal-Parlament Ewropew, mill-Konsil u mill-Istati membri din għedet eh, ħafna pressjoni fuq biex eh, nżid eh, minnu fih l-lum għabelada il-kwoti ħalli intaffi il sitwazzjoni fuq il prezzi tal-konsumaturi. U nixtieq illum nitkellem bla tlaqliq biex ngħidu l-affarijiet ċarutont ħalli naraw fxemu tajjeb biex ma għadux najdu li il-kwati eh, u ma dawk li waslu il-qada ħażina li għanna l-lum. Realtà illi minkejja żieda ta' 10% fil-kwoti li saret wara april ta' din is-sena il-produzzjoni tal-ħalib fil-fatwa qed. Dan li aħna nistgħu naraw issa. Minħabba l-fatt ukoll li l-żieda eh, fil-kwoti hija possibilità l-istati membri jew għal-bdiewa u eh, miex obbligazzjoni fuqhom u din turi li il-bdiba jew dawk li jipproduċu l-ħalib eh, qed jirreġixxu għas-sinjali li jħorġu mis-suq. Il-bidliet relativament żgħar li rajna fis-sistemi tal-kwota bebda mod allura ma jistgħu eh, jispjegaw il-naqis qed naraw bħalissa tal-banqas mill-konsumaturi probabilment hija eh, reazzjoni tal-prezzijiet għalja li kien hemm is-sena l-oħra għax il-konsumaturi eh, forsi eh, ma jipawx jixtru prodotti tal-ħalib li jiswew ħafna flus. Umbat hemm ukoll il-klima ekonomika li qegħdin fiha bħalissa llum il-ġurnata. Allura, eżattament għall-istess raġuni naħseb li huwa importanti li aħna ma nitkux bina nfusna, naqoddu nasbu li billi namlu eh, ġesroni eh, mikroekonomika tal-settur tal-ħalib, eh, fil-fat nkunu edin niddeċidu għas-settur kollu kemmu. U għallura konklużjoni tkun li s-sistema tal-kwoti ma taċċi ċertezza jew l-istabilità tas-suq fil- suq eh, eh, ta' dawn il-prodotti. Imbagħad fl-aħħar dak li xasemma l-kwistjoni tal-Azors l-autoritajiet Portugiżi użaw kull opportunità biex jitolbu għal zida fil-kwoti eh, tal-ħalib għal dawn il-gżejjer minħabba l-fatt li l-Azors jidhiru li huma kompetittivi ħafna u jidru li qed jibbenefikaw mill-produzzjoni miżjuda. Fil-fatt jiena ċerta li kwoti akbar u il-tmim ta' sistemi eh, tal-kwoti ser ikunu taġit għas settur tal-ħalib fl-Azors. U dan japplika wkoll anke minkej għal-fat li dawn il-gżejjer tant zbieħ u ma daqstant imbeda. U allura u jħet ikollu distanza Eh, xi kopri biex eh, il-prodotti tal-ħalib eh, ibiħom. Allura nixti inserraħ ras il-membri tal-Parlament Ewropew li l-istrumenti tal- dan is-settur ser immexxihom mod responsabbli biex nizguraw li kunem hemm effettiva għas settur tal-ħalib. Is-sur Kazaka. Sra. Komissarja, pelos sklarsimentos que deu, lamento. Grazzi, Sra. tal-spiegazzjoni tijak. Ma nistax pero naqsam l-ottimizmu tijak għal-mod kif dawn iż-żidiet fl-autorizzazzjoni tal-kwoti sejrin għal beneficju tal-zona tal-eżorz. Riperkussjonijiet li ġa issemmew u ġew evalwati fid-dawl ta' dak il-publikat minn rivista ta' din il-ġemma fejn rajna flessjoni ta' 60% għal dak nandu xaqsam il-ħalib ta' trap. U punti bħal dawn se jispaċċaw innaqsu tħul tal-bdiewa fl-eżorz manka zoni oħra fl-Ewropa. U dawn id-dispożizzjonijiet li nittama illi se kollom riperkussjonijiet għadhom ma kellhom riperkussjonijiet fir-reġun tiegħi għalhekk il-Kummissarju għandu tirrifletti fuq dan il-punt. Il-Kummissarju kirroba. Grazzi, Signora President, intom tafu li jena dejjem ikun kontenta li kolli dialogu u eh, anke diskussjoni miegħek fuq l-settur agrikolu fuq l-importanza tiegħu anke f'tax qasam mal-Azors. Naħseb li l-lum qegħdin f'qada fejn is-suq Ijet f'għada diffiċli ħafna mhux għal kollox. Din mhix biss ħaġa li tapplika l-Azor, din għada ġenerali qed naraw fl-Ewropa fejn iridu narfu li l-prezzijiet qed jaqgħu għal livell li laqas biss konna noħolmuh sitt xhur ilu kemm setgħu jaqgħu ehm, l-prezzijiet. Unista, eh, saraħlek rasek nasib eh, inti għandek fiduċa fija fil-ħira li aħna nsibu soluzzjoni fil-waqt adattat u dan huwa l-mod ta' kif aħna ser nipruvaw nmexxu situazzjoni taħda ċirkustanzi li għaddej minnhom bħalissa Sinjura McGuinness. Ingrazzja ħafna Sinjura President u s-sena tajba l kummissarju anke jekk l-aħbar ma tanċuma tajba fuq is-settur tal-ħalib. Inti semmejt xi fatturi għal waqt tal-prezzijiet minħabba li aħna ma tantax konna ah, ċari għalfejn waqgħu daqstant il-prezzijiet hemm xi analiżi dettaljata ta' dan inti xiġu ġuża ir-riformi tal-health check huma biżejjed fid-dawl ta' din l-inċertezza kollha. Fl-aħħar net, is-safety net hija biżejjed biex indaħlu l-fiduċja fil-konsumaturi u anke fil-produtturi u kif qed naraw issa il-produtturi qed jażlu li su l-produzzjoni tagħhom il-Kummissarju naħseb l-ewwel net hemm għatta raġunijiet għas-sitwazzjoni minħabba l-prezzijiet baxxi. Biex forsi natikom l-akbar raġuni il- Suq Russu huwa ta' importanza kbira l-Unjoni Ewropea. U dak fir-Russja fis-settur ekonomiku dan l-aħħar aħna rajna zvalutazzjoni kbira. Dan ifisser li il-prezzijiet tal-konsumaturi Russi eh, zidu ħafna li ċifri hawnhekk imma l-iżvalutar eh, eh, jgħat madwar 50% u l-konsegwenzi huma li l-possibilità li aħna nbjew il-prodotti tagħna fir-Russja niżlu l-isfel. Kif tilkom il-konsegwenza tal-prezzijiet għalja li rajna fl-2007 japplikaw ukoll kien hemm ċertu nies li għadu xi ftit lura mill- prodotti tal ħarib eh, li jiswew eh, ħafna flus. Ma baqgħux ixtu dal-prodotti u laqas xtrawu xtrawhom imbagħad u hemm ukoll inċertezza fil-sitwazzjoni ekonomika ġenerali. Bat is-Sinjura eh, McGuinness qed tistaqsi dwar jekk dak l fil ħelċek check hux tajjeb biżejjed. Il-fatt hu li l ħelċek ser tibda fl-ewwel ta' jannar 2010 l-effetti ta' ħabla odot kollha disponibbli biex nejnu l setturi differenti u allura rajna li matul id-diskussjonijiet eh, li kellna rajna li għandna sfidi ġodda u eh, aħna u koll xitna flus għal dawn l-sfidi. Aħna proponejna allura li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Bidja sabiex eh, juża xi wħud mill-flejes mhux użati 5 biljum kollox għal politika tal-bidja u tal-iżvilupp rurali biex biljun u nofs jintafqu din is-sena fl-2009 dan bħalissa sa deċiżjoni edha fidejn il-Kunsil parlament Ewropew biex naraw nistgħu xinsibu soluzzjoni biex nofqu xi ħut minn dawn il-flus. Jekk tiftakru l-lista tal-isfidi l-ġodda settur tal-bidja issemma wkoll allura nispera li fil-Parlament nifmu x'inhi s-sitwazzjoni ħalli xi ftit minn dawn il-flejes jiġu użati wkoll ukoll mhux esklusivament imma biex eh, nħabtu biex nagħmel l-isfidi li s-settur tal-ħalib għandu quddiemu. Issa għandna l-mistoqsija eh, Missur Vaneka dwar il-mikrokrediti mistoqsija lill-Kummissarju Michel. Oui, Monsieur Alistair. Iva, Sur Alistair. Il-pratika soltu miex li wieħed jieħu żewġ supplementari wara dak li jkun għamel il-mistoqsija u jiena wara il-mistoqsija li sart il-komissarju ma jtilkomx li eh, jiena għandi mistoqsija supplementari għax ma jattulix. Sura Lister, ħat ma għalli bit-talba tijek li kiku għaluli, eh, kont najdlek biex titkellem, ħagġa ċara li kont natik l-opportunità titkellem, bil-rispat eh, kollu, l-istaf tijak indikaw li il-mistoqsijiet jaħadu nota taħ, allura jekk l-istaf kienu jafu eh, dwar, allura inti u koll suppost kont taf bija għalfem ma informawx bija din il-ħagġa. Désolé, on me confirme que personne. Jiddispjaċini, et jajdu li li ħat marak, jiddispjaċini ħafna. Allura, komissarju Michel, jek joġbok issa. Signora President, signori, il-diskussjoni bejn il-Parlament u il-Konsil marbuta mal adozzjoni tal-regolament li waqaf faċilità eh, tal-ikel tal-Unjoni Ewropea waslu għal deċiżjoni li ma nużawx il-fondi disponibili taħt il-kapitlu 2 tal-budget biex nifinanzjaw eh, dan il-fond. Bil-maqlub ta' dak li ġi propost mill-Kommissjoni ma' regolament tal-Parlamentu tal-Konsil li ġi adottat fis-16 Deċembru 2008 jipprevedi li jkun hemm budget ta' biljun euro li jaqam taħt ir-raba kapitlu tal-budget tal-perjodu li kopri l-2008 sal-2010. Dan se jiffinanzja miżuri ta' poċċa l-bidja u s sigurta tal-ikel fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw li huma l-aktar mill-quta mill-kriżi tal-ikel il-mikrokrediti il-mikrokrediti edin fost dawn il-mizuri fost oħrajn li għandhom la li jżidu l-produzzjoni tal-bidja u anke dik rurali. Il-pjanar tal-azzjonijiet finanzjarji bi saħħa ta' dan l-istrument ser jieħu deċiżjoni fuq il-Parlament skont il dispożizzjoni tar-regolament fil-qasam tal-komitoloġija. Nista' ħabrilkom li l-ewwel pakett ta' madwar 300 miljun euro li jikkonċerna 24 25 pajjiż serġi ippreżentat fi frar fil-waqt li l-pjan ġenerali nxaqsam marużu tal- L-istrument kollu serġi prezentat mill-Kummissjoni ser jiġi adottat qabel l-ewwel ta' Mejju 2009. Il-Kummissjoni tappoġġa l-iżvilupp tal-mikrokreditu mod ġenerali dak tal-istituzzjoni tal-mikrofinanzi u eh, barra dan il-mikrokrediti dawn joffru firxa ta' servizzi, tfaddil, assikurazzjoni, trasferiment ta' ħlasijiet. Il-Kummissjoni daħlet fl-impellitejn l-persuni l-aktar svantagġati u li għandhom tħul bax biex jkollhom aċċess għal dawn is-servizzi finanzjari. Il-Kummissjonijiet is nuqqas ta' kapaċità istituzzjonali u teknika aktar mill-li nuqqas ta' mezzi finanzjarji dan għadu xkilew linja l-iżvilupp ta' sistemi finanzjarji għal ġit tal-persuni l-aktar svantagġati u għalek li l-Kommissjoni qed ikkonċentra l-isforzi tagħha essenzjalment fuq it-tisih tal-kapacità istituzzjonali eh, f'dak l-ġuxaqsam mal-mikrofinanzi. L-aċċess għal kapital qed jidher li huwa limitazzjoni kbira għal l-istituzzjoni li jagħtu l-mikrofinanza. Pereżempju meta jiġu jiżviluppaw is-servizzi tagħhom żoni rurali, l-Kummissjoni tista' tagħtihom daqatit fil-kapital permezz ta' istituzzjonijiet finanzjarji eh, li għandha li huma speċjalizzati bħal pereżempju l ib tagħtihom self biex huma jkunu jistgħu jagħtu self biex eh, jiġbru kapital meħtieġa. Hawnhekk qed nitkellem pereżempju fuq startups eh, għax eh, il- Kummissjoni tista' tagħti eh, xi flejjes permezz tal-NGOs. Il-Bank Ewropew l-Investiment ukoll imexxi dawn is-sistemi b'mod ġenerali hemm l-FMP fir-reġjun tal-Mediterran u nkella l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp. Dan hija l-faċilità ta' investiment tal-pajjiżi tal-ACP. Grazzi. Zurvaneke. Ehm, miljard euro. Id-deċiżjoni sabiex eh, natu biljon euro għal dawk li huma l-aktar mill-quta fil- pajjiżi l-foqra mill-kriżi tal-ikelija ħaġa tajba imma hija ħasra li l-proposta tal kummissjoni li nużaw Eh, flejes mill vidja li ma ġewx użati ma ddiċ minħabba il-pressjoni ta' xi pajjiżi. Il-Kummissjoni eh, ta' importanza kbira li l-mikrokrediti eh, għax tħossu importanti biex niġildu l-faqar. Ma dan l-aħħar għajmu xi mistoqsijiet u anke kritika dwar l-aċċessibilità għal dawn il-krediti. Ħassew li din hija waħda hija għodda rural, hija għodda urbani anzi, u ma tantx għandha użu fil-qasam rurali. Allura, xini l-evaluazzjoni ġenerali għal dan l-istrument? Ovvjament, kif tiġa eh, għattilkom, edin nħejju l-mekanizmu li għandu jippermetti li minnu fih ninwetqu il-mezzi finanzjarji, nużaw il-mezzi finanzjarji li ġew adottati biex dan isir. Jina naħseb li n-natura tal-fondi stess, l-oriġni tal-fondi ma toħloqx eh, problema f'dak li xaqsam ma' kapacita huwa ovvju li anke fil-każ ta' proġetti fuq il-livell rurali ma tantx hemm diffikultà, aħna lura nistgħu eh, niżgurawkom fuq din il-kwistjoni li mhux ser ikun hemm problema. U eh, tistgħu taraw li fl-ewwel pakkett li ser jasal fl-aħħar ta' fraru fil-pjan ġenerali li mux ser jiġi wara l ewel wara l ewel aktar tard mill-ewwel ta' meju, dawn il-punti kolla ser nindirizzawhom. Is-sur Lisfrit. Grazzi ħafna. Signora President, Komissarju, jien għandi mistoqsija. Dak li xaqsam eh, dawn il-mikrokrediti, forsi għamil sens li wieħed ikollu ċertu skopijiet partikolari par eżempju biex nagħtu spinta lil produzzjoni organika jew inkella taħseb li da ma japplikax hawnhekk taħseb li tkun idea tajba jew lest il-kummissarju. Ma nistax ovvjament nintol fil-ġestjoni tal-pajizi li għedin jizviluppaw, ndaħar fl-affarijiet tagħhom. Minnom sens huma pajizi eh, fraġli, imma il-mistoqsija tiegħek qed triq li nistgħu insegwu. Imma nista' ngħid li tidher interessanti din, qed naħseb, nifhem eh, x'inhi l-mira. Eh, ta' din l-idea li qed tipproponi. Forsi eh, nista eh, nieħu dan il-punt u niprofa ndaħlu fir-riflessjoni li għaddejja bħalissa mbagħad nerġa' niġi qudiemkom biex naraw kif nistgħu norganizzawha. Jiena naħseb li inti qed ikkem fuq inċentivi li jippermettu li ċertu politika tiġi orjentata aktar fuq il-bidja zara fuq livell tal-familji naħseb li il-bidja organika f'ċertu pajjiżi li qed jiżviluppaw ċertament hija triq tajba sakemm wieħed ikun f'kundizzjoni li eh, joħloq ċertu aspetti marbuta ma' din il-bidja. Ridu eh, per eżempju li eh, pajjiż li per eżempju għandu produzzjoni fil-bidja li hija kbira ħafna din il-bidja organika tista eh, toffri alternativa ta' produzzjoni differenti. U għasuġeriment tajjeb u eh, nerġan kellim fuqa biex eh, nara kif fl-imkien ma' servizzi tijan kunu nistan daħħal dan il-punt fil-programm ta' ħidma Sura Magnis jekk joġbok għaġel għax u għajna xi ftit lura. Il-Kummissarju għam il kwissjoni tas-sikurezza tal-ikel Eh, is-sigurtà fl-ikel ma tantx għadha importanti minħabba l-kriżi ekonomika u x'essjoni qed jieħu l-Kummissjoni biex tiżgura li din il-kwistjoni tibqa' fuq dimlet fuq l-aġenda għax hemm 30,000 tifel u tifel li kuljum qegħdin imutu minħabba ġuħ eh, u naqas ta' ikel. Ma jfissirx li għax ma nitkellmux fuqha kuljum din mhix ħaġa li mhux qed naħdmu fuqha. Ġifiri, ma memxejn li jista' jindika li l komissjoni mhux qed taħdem fuq din il-ħaġa li bdiet hija stess, anke tafu dan intom stess għax dejn ma l-Parlament Ewropew. Nista' ngħidilkom li l-mistoqsija hija interessanti. Minħabba li il-fatt li il-prezzijiet waqgħu minħabba l-kriżi ekonomika f'ċertu imħu eh, jista' iwassal għall-idea li l-problemija eh, solvuta il-prezzijiet anke jekk waqgħu mhumiex baxxi daqskemm kienu qabel u rridu ngħidu li l-kriżi tal-ikel għademek u ser tiqpa d-deja għal snin u ser tiqpa tkun problema tassew u għallura nizgurak li jina għandi għajnija fuq din il-kwistjoni mux ser ninsewa. Mena, issa ser naddu għattini taqsima. L-ewwel net għandna l-mistoqsija tas-Sinjura ħarkin fuq ir-riforma tal-budget. Din hija mistoqsija li hija indirizzata l kummissarju Gribaw Skajte. So uh, I have to Iva, għandi żewġ uh, mistoqsijiet hawnhekk fuq il-budget, waħda ta' natura ġenerali, l-oħra aktar fuq natura agrikola. U għandi żewġ mistoqsijiet għaliex konna qed nitolbu aktar l-interess minna tal-Parlament. Għalhekk sabiex nirrispondi l-ewwel mistoqsija ta' natura aktar ġenerali fuq l-effiċenza tal-budgets Ewropej. U waħda mit-toroq ta' konsultazzjonijiet pubbliċi kienu konċentrati fuq kif il-budget Ewropew Eh, se jkun aktar effiċenti, jasal fejn jasal iktar malajr kun trasparenti. Il-konsultazzjoni pubblika waslet għal sejħa b'saħħit għall-effiċenza tal-budget. Mod partikolari permezz ta' simplifikazzjoni u l-proporzjonalità tal-piżijiet u kontroll. Dan il-kontest ġew identifikati numru ta' kwistjonijiet illi ħod minnhom ġaħadu forma konkreta fih dan il-Kummissjoni Ewropea. Fost dawn l-inizjattivi, illi ġa jinsabu eh, fis-seħħa mill-inizjattiva dwar trasparenza grazzi għall-inizjattiva tal-Kommissjoni li rispondiet għal ħtieġa sabiex nżidu l-aċċessibilità għal budget. U kol kwistjonijiet oħrajn li jistħoq illum l-attenzjoni sħiħa tagħna u li jissemmew fil-konsultazzjoni. L-ewwel punt integrazzjoni tal-ispejjeż barra l-budget il-budgetization tal-fondi biex najdu namek u dawn se jżidu sinerġija, leġitimità u simplifikazzjoni amministrattiva. Maħna ma kien ma reġistrajniex suċċess matul is-snin. Responsabilitajiet ta' stati membri hija wkoll element importanti, importanti għal tisħiħ fir-responsabilitajiet ta' stati membri. <coughs> Eh, imma niġġawt minn fil-mija tal-budget u jaslu għall-akkazzjoni aktar ċara bejn stati membri u Komissjoni Ewropea għandam bżonna dan kollu tittam li dan ikun imtejjeb jekk eh, trattat tal-Lisbona jitħol fis-seħħ. Ir-riġidità tal-budget tagħna fil-fatt il-budget preżenti huwa riġidu wis u eżempji reċenti fid-dawl tan negozjati għal faċilità li kell kena dal-aħħar ukoll il-pjan tal-kupru Ewropew, speċjalment f'dan il-qasam fejn kellna problemi fil-provista tal-gas l-Ewropa u rajna li ma stajniex nil-qoftejn bejn l-istati membri sabiex ninvestu f'proġetti fil-ġejjini ta' interkonnessjoni jew ħazna tal-gas. Għandar boħra dan juri kemm irridu ninvestu fil-kapacità operazzjonali sabiex nirrispondu problemi oħrajn li semmew il konsultazzjonijiet kienu termini ta' minimizzazzjoni tal-pis amministrattiv, il-Kommissjoni ġaħadet diversi impegni pjantazzjoni għal għafas ta' kontroll integrat u l-Kommissjoni eh, komitit ruħasa biex eh, tasal għal proċedura aktar sempliċi. U fuq kwistjoni tal-leġibilità dan ifisser li nestendu l-numru ta' lump sums jew flat rate payments meta dawn ikun hemm bżonnhom Fil-komunikazzjoni reċenti fuq il riskju il t tipproponi li niddefinixxu miġrid il-sistema ta' kontroll grazzi għal miri ta' riskju anka marġni ta' żball li tamaw illi Parlament Ewropew jappoġġana fuq dan il-punt. Kommissjoni qed ħares għal qed tistenna l-appoġġ tal-Parlament Ewropew fir-razzjonalizzazzjoni tal proċedura tal-budget u anka l-investigazzjoni ta' eh, liġi eh, tal-ġejjieni għandu kienu xaqsam budget. Kienu mistoqsijiet interessanti ħafna dawn, pero dipendament kif jittieħdu deċiżjonijiet politiċi jekk ma jkollniex eh, mekanizmi ta' delivery effiċenti anka politika tajba tista' tispiċċa tfalli. Grazzi. Għadin tard ħafna Għalek il-mistoqsijiet il se nġiborhom flimkien, Signora Harkin. Grazzi tal-risposta dettaljata, komissarju. Inti tkellim dwar responsabilità ta' stati membri. Speċifika jekk joġbok il-progress li sar sabiex nisemplifikaw bażi ta' kalkoli ta' għalix bil-kas u ankan nużaw il-lamsam payments, partikolarment fil-fondi strutturali. Tini mistoqsija għandax taqsam ma' dokumenta konsultazzjoni nifsu u rispons negattiv għandak nxaqsam agrikoltura kien ħalsu lejn dokumenta konsultazzjoni jaħroġ blista ta' sfidi għal-ġejjini, progress teknoloġiku, tibdil fil-klima, ma' tal-enerġija, però is-sigurezza fl kelma tissemma mkien. Għalhekk il-risposta negattiva għall-agrikoltura kienet eh, influenzata wkoll anke mit-test innifsu. Signora Komissarju, qed niġbor il-mistoqsijiet un-bat għara eh, t-rispondjom f'daqqa kħiġobkom rispettaw il-ħin. Grazzi ħafna, Signora. President, Signora Komissarju. nejdu li l-2009 hija s-sena tal-innovazzjoni, ġifiri prioritajiet eh, ta' edinem tal per tal-tibdin fil-klima. Fil-pjan ta' rilanċ tal-komunità joħroġ ċar li bżon natu priorita u l ċertu setturi, trasport, l-enerġija u nippumpjaw il-flus fuqhom. Dan kollu kif se jiġi integrat fir-riforma tal-budget? Grazzi. Thank you very much. So three additional questions, one on... Iva, kelli mistoqsijiet waħda fuq istrundi strutturali u dak li ġaqedin namlu. Aħna fin negozjati mal-parlament sabiex ftemna illi l-budget tal-2009 li konna ftajim ftu għanna li tajt li ħana ċelleraw l-assorbiment kif ukoll ħanamlu iktar flessibli għal dak nxaqsam tajt ta' deċizjoni fil-stati membri fuq l-użu ta' fondi strutturali u dan huwa wkoll inkluż fil-pjan tal-kuprar. Dan huwa punt importanti u nikkalkulaw li s sejjen sabiex inħaffu l-użu ta' fondi strutturali 6 biljun euro fil fejdu sabiex u għal-obbligu tagħna wkoll qudiem il-Parlament u aħna naqblu ma l-istati membri f'dan il-Konsil għaliex huma appoġġaw ukoll dawn l-isforzi. Għandna żewġ pakketti għalhekk ta' tibdil fir-reglamentazzjoni li għaddew fi dan il-Kommissjoni u nittama li fil-Parlament jiġu l-istess speċjalment fih dan il-Kumitat ta' Politika Reġjonali u l-Konsil u nittamaw li din ta' dimma lekem jkun sabiex kun jistaw jużaw l-istati membri fuq il-sigurta fl u kalkoli. Kienet interessanti l-mistoqsija tijak u anka li nisma l-mistoqsijiet minn membri l-oħrajn hija xaħġa sensibli meta nitkellmu dwar il-CAP. Kien hemm ħafna kritika fil-proċess ta' konsultazzjoni dwar il- kwalità ta' CFP, mhux il-politika nifissa ma' kapabilità li tirrispondi u tejn il-politika hija waħda għalja finanzjarjament u il-parteċipanti hekk jaraw din il-politika. Aħna nifmu li din il-politika ħat tinbidel fil ġejjini sabiex ninvestu aktar f'aspetti ambientali, f'aspetti ta' saħħa, sigurezza fl-ikel. Danu kif eh, nħarsu lejn iż-żmien u żmien fit-tul, però ovvjament mhux kollox eh, kien ċara l-parteċipanti. Provana nkun oġġettivi kemm jista' jkun, ippubblikajna il-materjal ta' konsultazzjoni kollu kien diskuss fil-konferenza ta' Novembru mexxi mill-President Barroso kollox huwa pubblikat inkluż l-input ta' think tanks u anka kon materjal ta' konsultazzjoni u anka il-sommarju. Dan kollu huwa pubbliku, mhijiex l-opinjoni tagħna uffiċjalment qed nippruvaw nkunu oġġettivi u mhux nafiljaw ruħna mal-opinjoni, però intom xtaqtu taraw reazzjoni tal-pubbliku qoddim dal-kollu sabiex intukom opinjoni oġġettiva ta' kif ħarsu lejna minn barra għal dak nixtaqsam politika budġetarja u dan ħannu zaħu kol għal preparazzjoni fil-ġejjini għal deċiżjonijiet politiċi. Fuq il-mistoqsija dwar prioritajiet għandek raġun kulħadd qed jiddiskuti dan il-punt nafu xirdu nagħmlu stati membri jafu u mhux dejjem jaqblu illi fl-aħħar aħħar qed nitkellmu fuq flus u rajna negozjati twal li morru l-ura għal riżultat oriġinali u għalfejn dan kollu speċjalment palissa f'din il-kriżi finanzjarja, għandna problemi seri fl-enerġija u anka fil-lat estern. Għalhekk għanna bżon nikkonċentraw ma ninsewx illi miri strateġi strateġiċi u dak li rridu nagħmlu aħna pal komissjoni u anke intom li nippreparaw dokument ta' strateġija għal riforma budgetarja. Nous avons maintenant euh, la question de Madame. Issa għanna l Signora, McGuinness fuq il-riforma tal-baċit tal-Unjoni, Sinjura Kommissarju, fidejk. So, the question... Tajjeb, il-mistoqsija kienet natat li ehm, bifokar fuq konsultazzjoni fil-kamp agrikolu, pero kien hemm element aktar ġenerali inklużi fil-mistoqsija, u għalhekk xtaqt nibda mill-rimarki ġenerali li nsibu fil-mistoqsija tiegħek. Il-konsultazzjoni b'mod ġenerali u li bdejna Eh, eh, sodisfatni nixrew darba fil-storja Ewropea li b'mod tant miftuħ kanna dibattitu kostruttiv fil kol konna rida tajba sabiex nipparteċipaw fil-proċess. Kanna input qawwi mill-NGOs, gvernijiet, think tanks, eh, soċjetà ċivili u dan kienu tli ħafna lina u ħajkun anka utli fil-ġejjini. Ovvjament jirrifletti wkoll Eh, numru ta' opinjoniet u perspettivi li ma jistawx eh, jiġu ridotti għal messaġġ wieħed. Però dak nixtaqsam il-kontribuzzjoni l-Kommissjoni eh, u l-proposta tagħha ġew aċċettati sabiex nimmassimizzaw il-valur miżjut Ewropew li ġej minn kull euro minn fuq fil-budget Ewropew u kol nofru kriteri sabiex nlaħmu kif nibbilanċaw il-responsabilità tal-budget Ewropew ħafna kontributuri jaqblu li l-budget evolva mod sinifikanti matul is-snin, però ftit huma sodisfatti bil-struttura budgetarja preżenti. il konsult tal-azzjonijiet juru illi hemm bżonn prioritazzjoni għalhekk xaqsam l-Ewropa u x'għandu tindirizza bit-tibdil fil-klima, kompetittività globali jinsabu fuq id fuq l-aġenda. Kontribuzzjoni kont proponi numru ta' riformi dwar eh, politika ta' nfiq il-sistema ta' finanzjarju anka l-mod kif jitqassam il-budget son iktar dettaljata kif ġaħat hija disponibli fil-website tal-Kommissjoni. Finalment, fuq l-agrikoltura, l-konsultazzjoni turi, konsensus wiesa fuq il-ħtieġa li jkun hemm aktar riforma fis-CAP fejn uħut jaħsbu hemm bżonn nkomplu nirriformaw skont kif irriformajna fil-passat permezz tal-ħelċek oħrajn iridu tibdil aktar radikali. Ħafna kontributuri jisqu fuq il-fatt li CAP għandha tikkonċentra fuq kompetittività tal-agrikoltura Ewropea, risposti għal tibdil fil-klima, sigurezza fl-ikel u eh, kwalità u miri oħra ambientali. L-opinjonijiet huma differenti, speċjalment fuq it-tibdili hemm bżonn Għalhekk il-Kommissjoni u l-aspettativi tagħha dak l-għandu xaqsam eh, l-spiża speċjalment fl-agrikoltura ma soġġetti għal xogħol li għadu għaddej, bażat fuq konsultazzjoni, input xjentifiċi u eh, tagħti dit settorjali u se jkunu parti mill-risposta politika li ħassegwi aktar qudiem din is-sena u fej komissjoni se tipprepara dokument strateġiku nittama li flimkien ma'kom ħankunu nistaw nimxu l-qoddim u nitlu għall-impenni li tagħna li jom. Signora McGuinness, Signori Farm u Paletis, nixbru l-mistoqsijiet. The response, but all... Grazie Kommissjoni għal risposto anka għal kommenti fuq il-mistoqsijiet ta' Signora Harkin fuq sikurezza fl-ikel. Naħsbu li jem vakum kbir fil-suq. bitlek l-attenzjoni li dillum kena maġoranza favur li tappoġġa CAP rwol taħħa fi sikurezza fuq livell globali, mbagħad kena diskussjonijiet fuq il-settur tal-għali, per bżonn konna eh, eżaminar aktar realistiku fuq għalfejn qed nagħmlu dar riformi qed nitkellmu fuq ikel għall-ċittadini Ewropej u tħul għal dawk li immexxu l-ambjent rurali u għandna wkoll eh, ninkludu għam dawn meta nkunu qegħdin naħdmu grazzi. Jag har en kort fråga till kommissionären. Grazie ħafna għandha mistaqsija qasira lill kommissarju Jiena parteċipajt fil-konferenza eċċellenti ta' Deċembru organizzata mill-Kommissjoni fuq reviżjoni tal-budget u l-Kommissjoni dak iż-żmien kella diskors eċċellenti fuq kemm importanti nipproponu emendi, però issa nisimgħu għajdut illi ma se jkun hemm proposti wara il-reviżjoni ta' nofs it-term u wara l-elezzjonijiet eh, Eh, tal-Parlament Ewropew f'Ġunju u koll il ma se tinbidel. Il-Komissjoni li sta tagħti proposti qabel jew wara s-sajf. Is-Sur Paleċkis. Senjura President, Senjura Kommissarju, xtaqt nirringrazzjakom tal-risposti miftuħa preċiżi tagħkom diskussjonijiet fuq riforma budġetarja ilhom għaddejjin għal aktar minn sena u xtaqt nistaqsikom kif il-kriżi finanzjarja qed ħalli impatt fuq dawn id-diskussjonijiet u kol xtaqt inkun naf jekk ħatkunu xed teżaminaw e, soluzzjonijiet sabiex nevidaw kriżi finanzjarja oħra bħal dik li qed nesperjenzaw. Kif nevitawha fil-ġejjini? Iva, kull deċiżjoni trid tkun waħda responsabbli ma nistgħux aħna innaqru dak li għandna diġà imma rridu naraw kif nibnu fuq li għanna u naraw kif nirranġaw dak li ma jħedimx tajjeb. Fuq il-midterm review, aħna qatt ma ġejna mitluba li nippreparaw Eh, il-rapport, aħna fl-2009 rridu namlu il-rapport. U aħna rridu niddeċidu fejn l-aħjar żmien skont il-respons li se jkollna jiena nixtieq li, li morru li, li naġlu fil-fattu li noħorġu ir-rapportana fir-rebbija imma eh, għanna e, ratifika ta' trattat tal-Lisbona l-elezzjonijiet tal-Parlament. Iġi Iġifieri ridu noqogħdu ftit ukoll attenti naraw li jekk ikonna proposta tajba ma din ma tinħeliex u ma ntuwix il-ġemp imħabba li jkun hemm affarijiet iktar importanti li jkunu għaddejjin. Ġifri, ejja nħallu dan kollu jaddi un bat namlu għawara ġifri maħna l-esti l kommissjoni Il-mistoqsijiet l-oħra importanti ma jistawx jiġu tant hemm affarijiet importanti li għaddejjin li l-budget tal-Unjoni ma jistax ikollu risposti kollha fihom. M'hemm l-ebda budget li jista' jirreaġixxi għal kriżi finanzjarja bħal di. Aħna qed nitkellmu fuq wieħed fil-mija tal-GDP, ġifri l-budget tal-Unjoni, u l-kriżi ġiet hija il-riperkussjoni tal-supervizjoni tas-sistema finanzjarja, l-globalizzazzjoni tagħha u l-budget Ewropew huwa wieħed żgħir meta wieħed jikkunsidra għandu numru ta' miżuri, ta' strumenti, ta' kif jaħdem, imma huwa minnum fih miżura limitata. U jikkonċentra fuq miżuri ta' kontroll makroekonomiċi li huma affarijiet importanti, ħafna iktar importanti mill-mistoqsija ta' l-ammont li għet jistajon fuq sabiex iġilet il-krizi finanzjarja. Għanna l fond ta' globalizzazzjoni, għanna l-istrumenti ta' flessibilità, u hemm xi strumenti oħra anki jekk ma tantx huma effettivi għax ma tantx ikollhom riżultati ma ta' malajn għalhekk il pjant ta' rkupru recovery plan em, taħseb għal ċertu investimenti strateġiċi pereżempju fil-qasam tal-enerġija, proġetti fl-infrastruttura. Qed nitkellmu fuq 5 biljun ta' euro l-istati membri ma tantx u maħarqana li jitkelmu ħafna fuq dawn l ammont dan il-flejjes dawn il-proġetti mħabba l-kriżi fil-fatt. U mill-kriżi naraw li u importanti li wieħed jiffinanzja jinvesti fil-proġetti ta' infrastruttura. Naħseb li l-kriżi hija talima kbira l-Unjoni. Talima importanti li aħna Emżon nifmu li il-budget irrit jintnefaq mod għaqli, mod eh, fukat. Għax kull parti tiegħu huwa importanti il-problemi ekonomiċi fid-dinja fl-Europa għanda tejn l-nies tal-politika sabiex jinvestu, jikkonċentraw aħjar fuq il-prioritajiet. Grazzi. Issa, għanna l-mistoqsijiet għal komissarju Jacques Baho. Għanna 16 mistoqsija. Iġifri kif tistaw timmaġinaw, mux se jkonna ċans nid-diskutu għam kollha, morru għad l-ewwel tlieta. Istassur Sean Norton fuq il-cybercrime, iġifiri il-kriminalità bl-internet. Nirringrazzjak, Merci, Madame la Signora President. Mela qed nirrispondi l-mistoqsija ta' Sur O'Nation. Għal dawn l-aħħar snin il-Komissjoni qed tiġielet il Criminality. dan ovvjament tagħmlu it fit mal-istituzzjonijiet Ewropej u anke mal-Istati Membri. Il-Kummissjoni tikkontribwixxi b'erba' modi L-ewwel net tippromovi l kooperazzjoni bejn l-istati membri, tiffaċilita il-partnership pubbliku privat billi tiżviluppa ċertu strumenti legali u mbagħad tagħmel tipprova dejjem ehm, tiżviluppa l-kooperazzjoni pajjiżi terzi. Il-komunikat tal-2007 jitkellem ehm, il-politika ġenerali fil-ġlida kontra il- cyber criminality permettiet il-Kummissjoni li ikolla iktar informazzjoni fuq dan is-suġġett. Ġifiri, meta nitkellmu fuq il-forzi tal-ordni mill-Stati membri jew b'mod bilaterali jew kella mill-Europol, permezz tal-Europol l-istati membri jridu dejjem ikollhom il-punti ta' kontatti sabiex meta l-istati membri oħra jitolbu l assistenza e informazzjoni dawn ikunu jafu fejn fl-imma biba ħabtu. Il-Kummissjoni ukoll kontribwixxiet għal konklużijiet tal-Kunsill li ġew adottati fil-Novembru li għadda L-istrateġija, f'din l-istrateġija naraw li hemm seri numru ta' miżuri li tinkoraġixxi il-kooperazzjoni bejn l-istati eh, membri fuq terrorizmu, fuq il-pedofilija, il-frodi u affarijiet minn dan. Hemm pjattaforma fuq dak kollu li wieħed jiltaqmahom eh, fuq l-internet trid titwaqqaf biex nkunu nistgħu nrażnu il-ksur tal-liġi minn fuq l-internet din titissir mill-Europol. Hemm ukoll partnership bejn is-settur privat u anki il-forzi tal-ordni sabiex wieħed ikun jista' jaġixxi kontra il-cyberkriminality. Il-Kunsill tal-Affarijiet tal-intern ta' ta' Diċembru ta' sena l-oħra u koll tkellem fuq dan il-suġġett il-Kummissjoni tixtieq li twaqqaf koalizzjoni finanzjarja kontra il-ritratti ta' pedofilija li kunem fuq l-internet minnaħa tal-settur pubbliku u settur privat tixtieq li tinvolvi iż-żewġ naħat f'din il-ġlieda. Fl-aħħar il-Kommissjoni parteċipat sabiex ukoll tibni regoli u liġijiet li jistabilixxu n-normi minimi sabiex ikunem liġi armonizzata fuq is-suġġett għanna il- sistemi ta' informazzjoni, il-direttiva il direttiva tal 2007 qed nitkellem kol fuq id direttiva ta' 68, li titkellem fuq il-pedopornografija u anki l-isfruttar sesswali ta' tfal. Il-Kummissjoni palissa qed tistudja il-mod ta' kif tista' eh, tkun tista' timplementa dawn l-istrumenti. Nixtieqna naqbli ngħid li wieħed irid isom qudiem li l-internet huwa eh, mezz ta' informazzjoni fuq livell dinji l-Unjoni Ewropea ma tistax waħda toħloq liġijiet Għalhekk il-Kummissjoni tixtieq tippromovi kooperazzjoni internazzjonali f'dan is-settur. U din is-sena se laqgħu l-laqdiet internazzjonali l-Aġenziji kollha tal-Unjoni sabiex nibdow noħol u ċertu koordinament bejn ix-xogħol ta' kull settu ta' l-qdiet internazzjonali u anki l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea. Dik kienet risposta tiegħi, grazzi. Mela, nerġaw niġbru l-mistoqsijiet tas sinjura Tikawa u s-Sinjur Oneshten. Sinjura President, ringrazzja l-Kommissarju għal-risposta tiegħu għandi mistoqsija oħra. Sur Kommissarju, fuq is-cyber bullying. Hawnhekk il-vitmi ovvjament huma iż-żgħażagħ u il-żgħażagħ pereżempju jew nies li jużaw il-Facebook dan kull ma jmur qiegħed qed ikun hemm iktar eh, cyberbullying. X'se tagħmel l-Unjoni Ewropea sabiex tiżgura li natu iktar kas dan il-fattur ta' cyberbullying? Sinjura Tikaw umbat. Sinjura Tikaw, grazzi ħafna, Sinjura, Sur Komissarju. Għandi din mistoqsija, xinu ma l-miżuri li qed taħseb għalihom il-Kommissjoni sabiex l-Istati Membri jadottaw il-Konvenzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa fuq il-kriminalità fuq l-internet. X'se tagħmel Kommissjoni sabiex is-saħħa il-ġlieda kontra cyber criminality. X'inhu l-miżuri li l-Kummissjoni tixtieq tiegħu sabiex nirrendu valida il-firma fuq l-internet. Grazzi. Sur Gober? Nixtieq nirringrazzja sur kummissarju għal risposta. U hemm bżonn jiżgura li drittijiet tal-bniedem f'dan il-qasam jibqgħu priorità. Ġifieri eh, tajjeb li qed niġġieldu cyberkriminality imma kif niżguraw ukoll li kull min juża l-internet u kol eh, ikun jista jirrispetta drattijiet tal-bnidem. Sur komissarju fidejk biex tirrispondi. Iva, l-għennet, għandek raġun nitkellem fuq drittijiet tal-bniedem l-axħar mistoqsija. Irridu noqogħdu attenti ħafna li il-ġlida kontra cyberkriminality aħna namluwa bir-rida tajba li ta' rispettat t tal-bniedem, ovvjament. U fil-fat, aħna fil-program ta' Stokkolma li jmur mill-2010 l-2014 se nintroduċu kapitlu fuq is siber criminality. Diġa, et dan u nerġa' ngħidu sur Onikten li rrida li kunem ċentru ta' osservazzjoni fiħdan il-Europol li permetz tiegħu nkunu nistgħu mhux biss nagħmlu sorveljanza imma nkunu nistgħu nikkoordinaw sorveljanza tal-istati membri kollha li jkunu qegħdin jimmonitorjaw ċertu siti li forsi jkunu dubjużi minn fejn tkun qed taddi ċertu informazzjoni jew kella eh, pedopornografija jew li tkun qed tolqod ċertu nies l-iktar vulnerabbli. Ovvjament aħna qegħdin attenti għal fatt li hemm ħafna żgħażagħ li jidħlu fuq l-internet u huma esposti għal ċertu riski jiġu kol sfruttati ma' min eh, u eh, responsabbli minn dawn is-siti għal darboħra lek ngħid li hawnhekk għandna ħafna xogħol x'namlu u aħna determinati iktar minn li konna, peress li ir-riski nafuhom ehm, aħjar, ir-riski tal-internet ġifiri. Jiena, Eh, għandi ħafna fiduċja wkoll fil-din il koalizjoni finanzjarja Ewropea. Għax aħna il eh, il settur pubbliku privat se nġibuhom flimkien sa biex ikun hemm iktar sorverjanza, biex ikun hemm iktar attenzjoni għal ċertu stampi lidru fuq l-internet meta aħna nilħu ftajjim fil-komitoloġija fuq din il-finanzjament jina minn frar ta' din is-sena nkunu nistgħu inwaqfu dan il-grupp ta' koalizzjoni kif qed insejħula. Grazzi ħafna. Issa għandna l-mistoqsija ta' Sur Aylward fuq il-, il fuq it-teddid terroristiku. Je réponds à monsieur Commissario, jina ħan rispondi. Biex ikonna eh, ġlieda kontra, tajba kontra terrorizmu, hemm bżonn li jkollna informazzjoni li tasal fil-ħin propizju. Din hija sfida ġmiela fuq livell Ewropew Aħna ippruvajna nipromovu u nifaċilitaw li kunem bdil ta' informazzjoni bejn il-pulizija u l-istati membri. Il-deċizjoni għafas ta' 18 ta' Deċembru tal-2006 fuq deċizjoni kienet titlob li sa Diċembru tal-2008 kull stat membru kellu joħloq il-kapacità neċessarja sabiex ikun hemm bdil ta' informazzjoni aħjar u iktar effiċjenti. Din id-deċiżjoni qafas tgħid li meta jkollok servizz tal-pulizija li jirċivi xi talba, din it-talba jrid jitratta permezz ta' ċerti kriterji li jkunu konformi għal rekwiziti nazzjonali. Din kien l-ewwel punt, id-deċiżjoni qafas. It-tieni punt hija id-deċiżjoni tal-Kunsil ta' POM ta' 23 ta' ġunju tal-2008 li titkellem fuq il-bdil ta' informazzjoni f'ċertu kategoriji fuq il-fingerprints, fuq il-DNA, fuq ukoll il-numri tal-karozzi informazzjoni fuq dawn l-affarijiet kollha sabiex l-inkjesta kriminali tkun tista' ssir. Abbażi ta' din deċiżjoni tal-Kunsill ġifier deċiżjoni ta' Prum, l-istati membri u kol jistaw jatu ċertu leeway għal dik li hija il-database tagħhom pereżempju fuq l-ADN sabiex stati membri oħra jkollhom permess e, e, jaċċedu għal dawn id-databases anki fuq il-fingerprints. Europol ovvjament hawnhekk għandu rwol importantissimu hawnhekk. Sistemi ta' informazzjoni tal-Europol il l-SIE ikun jista jiċċekkja jekk il-sistemi tal-istati membri ux tajjeb bizzejiet mill-lat ta' operat. Imma ovvjament l-istati membri huma rridu ovvjament jitfaw l-informazzjoni fuq il-databases. Ovvjament issa hemm bżonn li nipprogrammaw dispożizzjonijiet ġodda sabiex dan il-bdil ta' informazzjoni ikun jista' jsir fil- il-program ta' ħames snin li se jiġi wara l-program ta' The Hague. F'dan il-program ġdid hemm bżonn ikollna approċċ koerenti u li jkun iktar effettiv għal dak li hija l-bdil ta' informazzjoni. F'dan il-program ta' ħames snin hemm bżonn li ninkludu strateġija tal-Unjoni għal dak li hija l l-ġjar tal-informazzjoni. Imma meta nitkellmu fuq l-informazzjoni li taddi, qed nitkellmu wkoll fuq informazzjoni personali. Ġifiri, rridu naraw li l-pulizija tkun tista taċċedja għal ċertu informazzjoni u fl-istess ħin ikun hemm rispettar tal-fatt li dawn din informazzjoni tkun waħda personali. Din kienet il-risposta għal Sinjur Elward. Mela, nerġa niġbor mistoqsijiet tal darba oħra. Is-sur Elward, Sinjura Doyle u Sinjur Rubik. Is-sur Elward. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju għal-risposta. Għandi mistoqsija żgħira oħra, Sinjura x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tikkonfiska l assit ta' terroristi li qegħdin ovvjament fil- fil-Unjoni u um, kemm hemm uffiċċji um, ta' dawn it-terroristi fl-Unjoni Ewropea palissa. Sinjura Doyle, grazzi ħafna. Nixtieq li l-Kummissarju jgħidilna jekk l-27 stat membru uh, u mhux kollha qegħdin jikkoperaw għal dik li hija l bdiet ta' informazzjoni bejn il-pulizija. Jekk dan mhux minnu, min mhux qed jikkoopera. U il-gvern eh, tal-Irlanda staqsal xi opt-out f'dan is-settur is-Sur Rubik. Grazzi ħafna, Sinjura President u Kummissarju nixtieq insaqs il-Kummissarju i jekk hemm xi kunċett ta' sigurtà għal teddit li jem għaddejn palissa fuq eh, l-impjanti nukleari. Grazzi. Kummissarju. Sur eh, la fu il-konfiska ta' lassi li joħorġu minn attività illegali. Minn dan it-traffikar illegali. Ovvjament Illum edin nistudjaw din il-ħaġa li mħallef Henri Bruger mod partikolari kellu responsabilta li għamel sorvenza tal-programm SWIFT, il-programm li eh, jintraċċa il-finanzjament ta' terroristi u eh, da se noħorġu konklużjoniet minnu l-Unjoni Ewropea benefikat mill-informazzjoni li ħarġet mill dan il-programm fejn eh, rajna minn ġejn il-fejjes ta' terrorizmu u anke l-imħallef eh, eh, Bruger għamel il ħidmat jew kol fil-ħarsin tal-regoli tal-protezzjoni tad-data. Dan sar biex ma' żmien jiffaċili tal-konfiska tal-assi ta' għatta persuni li eh, stanaw mod illegali minn fuq dawn l-attivitajiet. Fuq l-iskambju ta' informazzjoni, nixtieq ngħid li fil-fatt is-sistema ta' informazzjoni tal-Europol eh, tista' tkun aktar effettiva jekk l-istati membri eh, jagħtu l-informazzjoni tagħhom biex ngħidlek b'aktar fiduċja, b'aktar trasparenza. Għana nadmu fuq din il-ħaġa. Fil-fatt din hija waħda mit-temi ewlenin li naħdem fuqhom li noħloq din il-fiduċja bejn l-awtoritajiet differenti li huma responsabbli għal l-informazzjoni fl-istati membri biex inkunu nistgħu nagħmlu skambi aktar effettivi. B'dan il-qasam ma smajt bebda klawzula ta' opt-out, naħseb hekk weġibt għal mistoqsijiet. Imma semmi l-mistoqsija fuq it-tedidiet fuq l-impjanti nukleari fil-fat, aħna u d-dimana u kol test fuq l-infrastruttura kritika. Fostom hemm ovvjament l-impjanti nukleari. Fuqhom il-Kummissjoni e proponit fil-fat test li jippermetti li jkun hemm sorveljanza aħjar ta' dawn l-siti ta' infrastruttura kritika. Issa ser ngħaddu għal aħħar mistoqsija lill-Kummissarju Barro Missur sur Franza fuq il-politika ta' immigrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Mena, ħan wieġeb għas-sur Franka. L-approċċ globali l-immigrazzjoni adottat fl-2005 mill-Unjoni Ewropea għandu lan li jagħti tweġiba aktar addatata l-isfidi li l-immigrazzjoni qed toħloq għall-Unjoni Ewropea kollha kemm Dan l-approċ globali eh, huwa bażat fuq tisih ta' dialogu ta' kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi. Fid-dimensjoni tkollha tal-immigrazzjoni biex nistabilixxu subjeħa li jkun hemm ġestjoni aħjar tal-immigrazzjoni. Sabiex natu kontenut konkret għal dan l-approċ globali tal-immigrazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea tappoġġa inizjattivi ta' kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi fil-qasam tal-immigrazzjoni u tal-ken. Per eżempju, hemm il-programm ENAS li finanza aktar minn 100 proġett matul il-perjodu 2004 sal-2006. Jew inkellem il-programm ta' waraħe immigrazzjoni u l-azil li kellu budget ta' 205 e, e, e, miljoni euro għal periodu ta' bell 2007 u l-2010 kellu 205 biljun euro. Fost dawn l-inizjattivi ħafna li eh, titwet u mill-istati membri f'kollaborazzjoni mal-pajjiżi terzi. Nieħdu eżempju. Bażi tal-programm ENAS, il-Kommissjoni qed finanzja eh, proġett bejn Spanja u l-Marok biex ikun ġestjoni tal-immigrazzjoni staġjonali. Bejn il-provinċja Benslam Eh, fil-Marok u għanvan fl-Ispanja. U l-istess dan il-programm jappoġġa l-kooperazzjoni ta' bejn Spanja u l-Kolombja sabiex niżviluppaw l-immigrazzjoni ċirkolari. l istess mod aħna finanzjajna ir-ritorn temporanju ta' ċittadini minn Cape Verde li kienu kwalifikati ħafna li kienu qegħdin fil-Portugal biex imorru lura f'Kape Verde biex jagħmlu azzjonijiet ta' informazzjoni u anke ta' taħriġ ma' l-kandida ma' dawk il-persuni li kienu mħajra u li setaw eh, jemigraw. Barra minnek jem istrumenti finanzjari Geografiċi bħal Fond Ewropew għall-Iżvilupp, l-Istrument Ewropew għal l-isħubija u l-pajjiżi ġirin. Dawn jenuna biex dal approċ globali tal-migrazzjoni nikkonkretizzawh. Per esempio l-Kommissjoni Ewropea dan l-aħħar tat la poċtaħa biex ikun hemm ċaċu ta' informazzjoni ta' taħriġ u ta' ġestjoni tal-migrazzjoni fil-Mali. Dan huwa proġett li sem fil-qrib minna ta' xi stati membri fl-Unjoni Ewropea fuq l approċċ globali wkoll aħna proponejna għodu ġodda biex nifavorixxu subja ma' pajjiżi terzi. U biex niżviluppaw sinerġiji miżur ta' bellazzjoni tal-komunità u dik tal-istati membri. Mela, issa għanna uh, subija għal-mobilità dawn huma għodod ġodda li l-Unjoni Ewropea qed wettaq. Bħalissa fuq bażi pilota eh, dawn subija tal-mobilità ser jippermettu l-iżvilupp ta' dialogu ta' kooperazzjoni tal-Unjoni mal-pajjiżi terzi fil-qasam tal-immigrazzjoni legali, l-iżvilupp, il-prevenzjoni u tnaqis tal-immigrazzjoni illegali. Aħna iffirmajna l-ewwel subijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kap Verde u Repubblika tal-Moldovja. Taħt dawn il-ftejmiet ta' sħubija minna offerti konkreti ta' kooperazzjoni, per eżempju dak li ma' mal Kape Verde, il-Portugal eh, propona li jiffirma protokoll ġdid li wessa eh, l-ambitu ta' protokoll ġuristi dak li ma' mal immigrazzjoni temporanja minn ħaddima mill Kape Verde biex jaħdmu fil-Portugal. Hemm ġodda, hemm eh, istrument li jistudja il- xejrit eh, tal-immigrazzjoni minn pajjiżi partikolari għandna wkoll eh, strumenti li eh, jaraw li huma dawk id-donaturi l-kbar ehm, li jgħinu lil dawn il-pajjiżi għanna u kol bistem ta' Renju Unit proġett fuq l-Etjopja, hemm proġett ieħor fil-Afrika tisfel, il-Fond tal-Integrazzjoni u l-Fond tal-Ritorn ovvjament jistgħu jgħinu l-istati membri li biex fil-pajjiżi terzi daħlu miżuri li eh, jgħinu eh, l-integrazzjoni eh, ċivili u kulturali ta' dawn l-immigranti fil-pajjiżi ta' destinazzjoni, dawn isiru qabel ma dawn jemigraw. U anke miżuri ta' qasir żmien għal dawk il-persuni li jkunu ħajmorru lura. Mena, sinu deputati dawn huma sensi ta' eżempji, ma nixtieq ngħid li konvint Eh, sal-aħħar dwar il-ħtieġa li l-Ewropa eh, tagħmel ġestjoni tal-flussi migratori permezz ta' dan l-approċ globali li jaqgħat l-migrazzjoni u l-iżvilupp u li tassew jippermetti ġestjoni eh, miftema fuq l-immigrazzjoni. Jina naħseb li fuq din il-ħagġa jridu u Dan ser wasal biex il-ġestjoni tal-immigrazzjoni mill-Ewropa tkun ta' xempju għad-dinja kollha. Mena, ħanerġa' nixbor il-mistoqsijiet is-sur Fransambat is-sur Berk. Grazzi ħafna għal tweġiba tiegħek sur Viċi President Barro jiena naqbel miegħek naqbel. li mhux qed isir biżejjed u l-immigrazzjoni illegali għadha ssir fl-Ewropa. Ja huwa fenomenu għaddej u għem bnadi fl-Ewropa fejn hemm eh, problemi kbar l-immigrazzjoni per eżempju fl-Italja hija waħda minnhom. Allura din il-politika rridu nkomplu meċu għal-qoddim u mux nitilfu l-entuzjazmu. Edin wara l-ħin u jekk ġobkom mela zomu mal-ħin. President, il-mistoqsija tirreferi dwar l-użu tal-politika tal-Unjoni Ewropea għandix element umanitarju u ix s ġetijiet tal nidem dan l-aħħar fl-Irlanda kien hemm persuna ġi deportat għanti jekk it-tfal bnit tagħha Eh, kienu ser jiġu eh, sottomessi għal mutilazzjoni eh, ġenitalja u nixtieq inkun naf il-Kummissjoni ix qed ħeġġeġ lill-Istati membri biex jadotta pożizzjoni komuni fir-rigward ta' din il-kwistjoni tanti diffiċli. Iva, l-ewwel net ħanwieġeb l-Sur Franka li ovvjament jiena jgħet l-sforzi tiegħi kollha sabiex niżviluppa l-approċċ globali bis-saħħa ta' ftehimiet ta' sħubija ta' mobilità bejn l-Unjoni Ewropea kollha kemm u l-pajjiżi terzi għandek raġun hemm ċertu stati membri li rnexxilhom jagħmlu dawn il-ftehimiet bilaterali ma dan għandu jkun ukoll eh, japplika għall-Ewropa kollha kemm għandek raġun li eh, inti semmi il riskju ta' immigrazzjoni illegali li tista' tiżdied minħabba li l-immigrazzjoni regolari ma mexxuwiex eh, tajjeb. Issa l-eżempju li ħor li semmejt inti sur deputat u eżempju li juri li l-politika ta' ritorn għandha titmexxa eh, bċertu uh, Eh, studju, mux qed ngħidu li tittibat persuni f'pajjiżi terzi fejn imbagħad ser jiġu medda il-ħajjithom tiġi medda jew inkella tista' ssir xi ħsara fuq il-persuna tagħhom u allura eh, wieħed irid jara naqra eh, sitwazzjoni direttiva ta' ritorn xoqgħod insemmi ħafna affarijiet fuqha għalet kontroversi din imma din tippermetti meta tiġi trasposta eh, kif suppost fl-istati membri ti permetti li kunem sorveljanza xifti tal-mod ta' kif din il-politika ta' retorn ċitweta jina għandi f'moħħi li nżommi eh, għajnija eh, fuq din il-ħaġa breqa. Issa l-mistoqsijiet 38 sa 50 se nagħtu għom tweġiba bil-miktub. Issa għandna il-mistoqsijiet li huma indirizzati għall-Kummissarju Mekrivi. L-ewwel mistoqsija hija l-mistoqsija tas-Senjura Angela Kass fuq il-ftuħ tal-professjonijiet magħluqa. Members. Forsi I should clarify that the Commission L-ewwel net nixtieq niċċara li aħna bħala mira ġenerali ma nix il-ftuħ li niftu l-professjonijiet magħluqa. Fil-politika interna nħossu li huwa dritt leġittmu tal-istati membri eh, ridu eh, jizguraw li ċertu ħtiġijiet jiġu rikonċilati mal-ħtieġa li jkun hemm moviment jeles tal-ħaddiema. Imma rrid ngħidu wkoll jekk ikun hemm aktar għażla ta' bejn il-professjonisti eh, ikun hemm aspetti li jistgħu joħorġu ta' vantaġġ. Hemm ċertu restrizzjonijiet iżda li japplikaw għal ċertu professjonijiet jistgħu jkunu ġeografiċi pereżempju. U dan isir skont il-każistika tal-ICJ. Sa Deċembru tal-2009 il-Ministati Membri rridu jagħtu rapport lil kummissjoni fuq l-screening u l-eżerċizzju ta' evalwazzjoni. Dan se jagħtihom opportunità biex identifikaw l-effetti negativi li jista' jkun hemm jekk niftħu ċertu professjonijiet magħluqa u biex jiġġustifikaw ċertu restrizzjonijiet. Bażi ta' dawn ir-rapporti nazzjonali l-Kommissjoni u l-Istati membri jista' jitlu fi proċess ta' evalwazzjoni reċiproka fejn jiflu jiddiskutu bidliet li jiddaħlu fil-leġislazzjoni tal-Istati membri u kif ukoll kull eh, ħtiġijiet li jridu jinżammu. Fit-28 ta' Deċembru 2010 l-Komissjoni ser tippreżenta taqsira tar-rapport lill parlament Ewropew lil kunsil fuq ir-riżultati ta' din l-evalwazzjoni reċiproka. Ovvjament, il-ħtiġijiet mar marbuta mal-professjonijiet regolati serġu diskussi f'dan il-kontest. U l-istess biex nizguraw tħaddim tajjeb ta' suq intern, eh, proċeduri ta' ksur Eh, jiġu mnedija jekk ikun hemm xi regoli nazzjonali li joffru restrizzjonijiet bla bżonn. Dak għandu x'aqsam bħal pereżempju mal-aċċess għall ownership jew pereżempju xi tariffi li mhux suppost ikunu hemmhekk dawn nistgħu ninvestigawha aħna wkoll għandna l-impenn li ikun hemm reviżjoni ta' dawn ir-regoli li applikaw għal professjonisti f'kull stati membri kif u msemmi fiż-żewġ rapporti tal-Kummissjoni dwar kompetizzjoni fis-servizzi eh, professjonali. L-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Kompetizzjoni huma mistiedna biex jivverifikaw fid-data dawn ir-regoli jekk eh, hemmx eh, ċertu miri li jridu jiltaħqu jekk hemmx il-mezzi biex jintlaħqu dawn il-miri. Sinjura Angela Kass, is-Sur Rubik u Sinjura dwar il-mistoqsijiet tagħhom flimkien. Sur Angelakas. Grazzi, Sur Kommissarju. Jina nifem li dak li tixtieq tagħmel il-Kummissjoni huwa li iddaħħal is-suq intern eh, wieħed u jkun hemm moviment ħieles tal-professjonisti mal ċertu eh, professjonisti li jiena nsejħilhom bħala eh, professjonijiet magħluqa. fejn ikun hemm ċertu kwoti bħal pereżempju liċenzji ta' taxi jew pereżempju eh, l-ispiżjara fejn napplikaw miżuri progressivi. Nixtieq inkun naf x'għandu xejn il-Kummissarju fuqhom. Kellem li jmiss, grazzi, Sinjura President. Inti taħseb li l-arfi lokali u r-regolamenti reġjonali għandhom ikunu ħtieġa bażika għal dawn il-professjonisti, eh, dawn il-professjonijiet biex eh, eh, kunu jistaw jiġumwet għas senjura Doyle. Ma nafx jekk dak li jżommu l-kodba jew inkella xi professjonijiet oħrajn jikkwalifikaw xawna hemmhekk ma fux xaqsam suq intern u l movement ħieles tas-servizzi jew kwistjoni. Naf l-uffiċċju tal-Kummissjoni kien involut f'din il-ħaġa u qed jirċievi ħafna affarijiet fuq dan il-qasam l-arfin. il qasam l arfin Eh, tal-direttiva dwar il-kwalifiki professjonisti. Hemm xi problemi hemmhekk aħna meta ngħidu ħaniftħu il-professjonijiet eh, minn stat membru għal ieħor kunu qegħdin inqablu l-istess affarijiet qegħdin fuq l-istess livell l-affarijiet eh, kummissarju għaw żewġ kwistjonijiet differenti li qed jiġu msemmija waħda net l-ambitu tad direttiva dwar is-servizzi u liħor dwar kif l-arfin tal-kwalifiki professjonali jistgħu jiġu rekonoxxuti hemm id-direttiva tas-servizzi li din tinkludi is-servizzi kollha fl-Unjoni Ewropea li fal ċertu eċċezzjonijiet limitati. Il-kwistjoni tal-ispiżjara li tqajmet mis-sur Angelakis forsi jaf li aħna għandna xi proċeduri ta' ksur kontra xi stati membri dan qasam u l-evalwazzjoni reċiproka li hemm meħtieġa fid-direttiva ta' servizzi kull stat membru irrid idur regolamenti tiegħu kollha qabel il-28 ta' Diċembru ta' din is-sena mbagħad ikun hemm evalwazzjoni reċiproka biex naraw eh, x'inhu propost u x'mhux propost. Il-mistoqsija ta' Sinjura Doj hija dwar il-proċeduri li eh, nidejna f'dak li għandu xaqsa l ok tal-azzard għanna xi ħmistax-il azzjoni li eh, nidejna sissa ġurisprudenza wkoll tal-qorti l-ok tal-azzar u tal-azzard huwa servizz jaqa' taħdin id-dirtiva bħal kull servizz ieħor. U matul stadji differenti indirizzajna din il-kwestjoni fil-rigward tal-Istati membri. Hemm ukoll eh, ċertu azzjonijiet taksuri f'dan il-qasam li tieħdu wkoll. Sewa mela ngħaddu għall mistoqsija ta' Sur Papa Stamkos fuq l-Aġenziji tal-Rating ta' Kreditu, Sur Kummissarju. President. Sinjura President, il-Kommissjoni qed issegwi l-attività tal- l-Aġenzija tal-Rating ta' Kreditu fl-aħħar snin wara rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-Aġenzija fl-2004 kommissjoni studjat b'attenzjoni u naraw hemm bżonn azzjonijiet sabiex niregolaw l-attivitajiet tal-Aġenzija tal-Rating ta' Kreditu skont il- il-Komitat ta' f'Marzu 2005 l-Kommissjoni adottat fl-2006 komunikazzjoni dwar l-Aġenziji f'din il-komunikazzjoni l-informazzjoni konkludiet il-servizz dirtiv u servizzi finanzjari kombinati ma' reglamentazzjoni propja tal-Aġenziji għabbażi tal-ESCO Code ta' il-kodiċ ta' kondanta ESA se jiprovdu risposta għal kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-aġenziji ta' rating tal kreditu. Hemm bżonn ovvjament monitoraġġ kontinwu minn naħta l-Kummissjoni il-Kommissjoni set li sabiex t-segwi u t-rapporta fuq livell annwali. U fl sessin il-Kommissjoni indikat il-relokazzjoni illi tista tiċċara l-affarijiet eh, għal dak l-għandu xaqsam l-għuri tal-Unjoni Ewropea. Jew, eh, hemmx lokal ċirkostanzi ġodda pal problemi seri ta' falliment tas suq jew tibdil bil-mod kif l-aġenziji huma regolati eh, f'parti toħra tad-dinja. Kriżi finanzjarja tefad ġdid fuq il-CRAs mill-2007 il-swi ilhom misofru minn eh, nuqqas ta' fiduċa u din kriżi hija komplessa ħafna u tinvolvi ħafna partijiet il cras huma viċin ħafna l-oriġini li eh, ħarġu fil-settur tal-prime markets. Rajna riżultati ħażina mnaħta CRAs u l espegazzjoni nistaw insibuha bil-mod kif l-aġenziji eh, kienu involuti f'konflitt ta' interess. U kwistjoni i li hemm bżonn aktar trasparenza jew governanza interna fil-dan l-aġenziji. il krizi tas subprime turi illi l-qafas għall-operazzjonijiet tas CRA għandhom jissaħħew. U għalhekk f'Ġunju 2008 il-Komissjoni ħabret li t ħatiħu dispozizjoni ta' regolament u eh, ġitat ta' proposta li l-attività ta' regolatorja hija xi ħaġa li jaqblu fuq anke l-Parlament u l-Kunsill, grazzi. Donc, euh, je vais żewġ mistoqsijiet, sur Papa Stamkos u s-sur Ryan. Kie Grazie ħafna. President, Senjor Sur Kommissarju, fl-2006 meta rispondajt mistoqseti għaj għad kelma kelma li fid-dawl tad dispożizzjonijiet tal-Kommissjoni Ewropea u tal-autoritet kompetenti tal-regolamentazzjoni dak għandu xjaqsam l-SCR jinżu kommissjoni ma ma tinkludix dispożizzjonijiet disciplinarji dak għandu xjaqsam l-aġenziji tal-rating Għalek, għonek inti s-sottovalitajt krizi ekonomika, issa qed tgħidilna li għandek bżonn ambitu aktar riġidu għalek naxaqsam disciplina. Ovvjament, ma blan nabda dubi fuq dan. Mistoqsija tija jadin. Inti t-rikonoxi serje siħa ta' kwistjonijiet li għandhom xaqsmu ma dawn id-dispozizjonijiet l-Onorevoli Ryan. Um, Grazie ħafna. Naf li l-Komissarju ressaq proposti fuq CRAs u inizjativi oħrajn li jindirizzaw stabilita fil-swiq finanzjari sabiex ma jirġax ikonna krizi oħra pal kwistjoni tal-deposit schemes. Pero nistaqsi li ma proposti qed tippjana kommissjoni sabiex tinkoraġġixxi it-kabbir u l kompetitivita fil-ekonomija reali, speċjalment fis-settur tal-SMEs li huwa importanti partikolarment hekk kif l-ekonomija Ewropej qegħdin għaddejn minn riċessjoni. Mr. le Il-Kommissarju. Sir, in reply to Mr. Papastam. Sabiex nirrispondi Sur Papastam kos? Nirrispondi għal rapport tal-2005 għadna illi ma kizmin sen komplu l-attivitajiet ta' CRAs u ħan nimmonitorjawhom. U fl-2007 meta il-kriżi tas-subprime laħqet laqwa tagħha ma mal-aġenziji u esprimej dak iż-żmien il-fatt li hemm noqqas satisfazzjon għal mod kif nipperċepixxu aħna l-affarijiet tagħhom. U l-personali s mistoqsija taf illi f'Diċembru tal-2007 il-ktibt il-azmej u Caesar sabiex eh, jafżaw nixanna namlu fuq ċertu waqsma li jena għamil taċċara f'kummenti dak iż illi jenħallu l-affarijiet kif huma ma kien iċċażla. Naħseb wara rajna li ressaqna proposti tal-Kommissjoni fl-2008 u dik kwistjoni issa hija dibattuta mill-Parlament Ewropew u l-Ministri fil dan il-Kunsill fil-passat meta żammejna l-attivitajiet ta' cras taħt reviżjoni għamilta ċara li ħan konsidraw il-kwistjoni fid-dawl ta' ċirkostanzi li qed jinbidlu. U fuq klim ta' persuna famuża iktar minni li qalet li meta jinbidlu il-fatti aħna nibidlu wkoll. U dan li ġara. Surajn qajja mill-mistoqsija fuq l-oqsma ta' regolamentazzjoni finanzjarja. Dak nxaqsam CLAs u fuq il-ħtiġijiet kapitali u l mistoqsija leġittima fuq xetta mill-Unjoni Ewropea sabiex tindirizza problema fl-ekonomija reali għaliex għalkemm kien hemm tibdilliet illi kienu uh, kellhom uh, ħin ġust ħafna meta ġew implementati sabiex niggalvanizzaw l-ekonomija Ewropea u sulla jien huwa konxu mill-fatt fl-aħħar xhur il-Kummissjoni kienet fil-qalba tal-proċess ta' koordinazzjoni tal-istimolu finanzjarju illi waqqa fil kunsill Ewropew fil-Kunsill ta' Deċembru. Però ovvjament għatem il-prerogattiva ta' stati membri sabiex e, joħorġu kol bistimulu simili u kif taf din hija kwistjoni li għada prerogattiva tal-istati membri u tal-gvernijiet per l-Kummissjoni fir-risposta tagħha dan il-pakkett ta' stimolu wkoll waslet ukoll fondi koordinazzjoni ma' l-atturi Ewropej oħrajn biex naraw kif nistaw nibdew il-proċess. U forsi qabel dan ukoll tiftakru illi adottajna fid dan il-Kommissjoni xi inizjattiva l-inizjattivi illi ħajjistimulaw il-negozji żgħar fis-settur tal-SMEs pal Small Business Act, pal statut ta' kompanija privati u nittamaw illi l-lum u kollet nikontribwixxu anka jekk fuq livell żgħar sabiex l-ekonomija fl-Unjoni Ewropea terġa' tiġi fuq saqajja, grazzi. Nous avons maintenant la question de M. Mitchell sur la crise financière. Għanna l-mistoqsija ta' Sur Mitchell fuq il-krizi finanzjarja. Sur Komissar. At this time of financial crisis and economic... Tal-izin ta' krizi finanzjarja u recessjoni, gvenijiet Ewropej għandhom juru determinazzjoni u flessibilità kif issema mill-President Barroso fuq il-pjan tal-kuplar ekonomiku sabiex nużaw nuru din il-flessibilità l-Kommissjoni waqfet pakket sabiex ikun hemm eh, deċiżjoni fuq l-inu tal-Istat u nwaslu għal proċedura accelerata fl-2009 fl-2010 fuq eh, proġetti pubbliċi u stati membri u kol jamlu tajab għal deficit skont il-kuprar ekonomiku sabiex l-ekonomija tagħhom jaġġustaw ruhom. Din il-flessibilità ma tfissirx il-Kommissjoni bidlet jew ħatibdel ir-regoli tas-suq intern. Approċċ modernizzat wassal biex ir-reviżjoni tal-2007 għandha tkompli tkun fil-qalba tal-politika tagħna il-rapport ta' progress tal-2008 li għajt eh, ġeprezent single review jitkellem fuq miżuri adottati sabiex natu spinta l-qoddim l-ekonomija Ewropea. U għem ukoll kwistjonijiet fuq eh, fiduċa fuq il-konsumaturi, inqas biżijiet amministrattivi u imbutatura l-SMEs. Però hemm bżonn ukoll nistrutturaw mill-ġdid il-qafas regolatorju nimminizzaw il-riski ta' kriżi fil-ġajjini konna qed naħdmu mal-Parlament u l-Kunsill fuq kwistjoni toħrajn pal bank depositors u sabiex l-istituzjoni finanzjari u koll ikollhom ġejjini aħjar biex noħor u CRAs wara l-adozzjoni ta' tal-proposti eh, nistaw nuru illi l-Ewropa tista' toħroġ risposti konkreti fi xogħol li ġejjin il-Kummissjoni ħadd tkun qed tifformula eh, rapport fuq kif il-regolament preżenti jista' jkun riformat sabiex nġibu lura stabilita l fiduċa għannu nipruvaw ikonna sistema aktar efficienti illi tipprovdi opportunitajiet għal kummerċ u anka diversifikazzjoni fil-riski. Dan iwassal għal kooperazzjoni aħjar u koordinazzjoni aħjar bejn regolaturi nazzjonali u għalhekk eh, hemm bżonn inqas protezzjonizmu, hemm bżonn innaqsu il-cost capital u l-allokazzjoni puntu ta' cost capital però hemm bżonn tisħiħ fis-suq intern. Dil flessibilità turi li ma kienx hemm tibdil fis-suq waħdin u prinċip ta' suq waħdin għal kontrarju fi żmien ta' kriżi finanzjarja kemm il-kumpaniji Ewropej u l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom bżonn iżommu mal-prinċipju tas-suq waħdini. U essenzjali kull miżura taħt il-kriżi kun mexxi jagħmel drittijiet fundamentali tal-libertiet fundamentali ta' non-diskriminazzjoni u proporzjonalità, per eżempju, għafas għal eh, pjanijiet ta' eh, koprar nazjonali, et juru illi eh, mod kif nistaw nimxu l-qoddim rajna illi stati membri benefikaw anka konsumaturi u negozji u fuq dan ilhom benefikaw mill-1990 is-soluzzjoni għandha tkun salvagwardjata u essenzjali li kull miżura fis-suq waħdini tista twassal għal gravazzjoni fil-dak nixaqsam il-krizi finanzjarja fuq l-ekonomija Ewropea. Għaniħdu żewġ mistoqsijiet ta' Sur Mitchell u ta' Sur Crumley. Grazzi, Signor President. Nittama li l-ħen il-Komissarju forsi mur l-aħjar. San il-gazza l-Komissarju ta' risposta tijaw u li aħna kontenti nisimaw illi protezjonizmu mux ħagġa li ħan reġaw l-ura għaliex dan kien il-kas Jiġifieri li ma nis eh, il-koprar Ejja eh, saġar ħana ma nishtiqu, xaħna rridu naraw il-koprar. Il-kommissjoni għandu, il-kommissjarju għandu jitkellem fuq dar il-koprar, il-nazmin nisimaw il-kommenti li saru mill-sur Trixe, anka rapportatilhom fil-press li għajt li jista jara il-koprar fl-2010 nistidan il-Kommissarju sabiex jibda jitkellem dwar il-ġajjini ħalli ma nitilfux it-tama. Kol għandu jitkellem fuq l-opportunità tal-Ewropa sabiex jissir aktar kompetittiva meta propju dik kriżi għaddejja. Zommu mal-ħima sox inkomplu għaddejjinek, is-Sur Grazie, signora President, grazie al Kommissarju risposta tiegħu anka għal fatt li najdlu aħjar jħuna għawis kisfon bil-bicċa l-ummija li xiameta jibħafna għal Grizmain Għal dak il risposta tiegħek, speċjalment fuq il-pjan tal-kuprar ekonomiku, li intwara fl-aħħar xhur u li azzjoni koordinata hija l-unika risposta li tista' titratta l-kriżi finanzjarja. Mistoqsija li nistaqsiji saru pjanijiet jew kuntatt inizjali mal-amministrazzjoni Amerikana ġdida tas sur Obama sabiex naraw li mazzjoni azzjoni koordinata eh, hemm bżonn grazzi. il komissarju Jiena naqbel ma' Sur Mitchell li għajt il-protezzjonizmu miex risposta. Jiena ċert. Hemm ħafna stati membri illi jaraw opportunità sabiex jitlu f'miżuri ta' protezzjonizmu, però xtaqt ngħid żewġ affarijiet l-ewwel nett. Għandna nkunu viġilenti meta ninforzaw il-liġi Ewropea sabiex niprevenu miżuri li jmorru kontra ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. U tini punt, dawk l-stati membri ċittadini jemnu f'dan l-approċ u l-opinjoni tijaw anke tas-Sur naħseb li jekk ma naġixxux il-kriżi ħadd kompli għaddejja, pero hemm ovvjament opinjoni differenti fuq l-approċ partikolari hemm ħafna stati membri fuq naħat oħra tal-Parlament li ma jaqblux forsi ma smija jew ma' Sur Mitchell. Jiena wkoll naqbel mal-membru parlamentari Mitchell meta jgħid illi tajjeb nibbilanċaw dan il-klim negattiv fuq kriżi finanzjarja u nitkelmu b'mod aktar realistiku. U ma nix nkunu pessimisti zzejiet, jina wis nibza li fid-dinja li nejxu fija, indipendentiment jekk huwa fi stadu membru li nafu tajjeb, jew stati membru oħrajn jidher li kien hemm predispożizzjoni sabiex niffukaw forsi anka żejjed fuq in-nekkatività tal-kriżi ekonomika. Issa għanna noħol u bilanċ billi nitkelmu brot realistiku. Bżon nisbu bilanċ bejn il-pessimizmu zejjed u il-realizmu. Jekk tassew irridu nġibru lura il-fiduċa li hija ħaġa fraġli. Ovvjament kif nafu l-fiduċa hija xi ħaġa li titlaq malaj però diffiċli ħafna terġa' ġibha lura. Nirringrazzja wkoll il- eh, President tal-Bank Ċentrali għal dokument tiegħu dwar sejġi fis-sentej li ġejjin kulħadd għandu jkun konxu li bżonn insibu bilanċ sur kraw li jissaqsa mistoqsija leġittima fuq x'arranġamenti kenna fuq dal kwistjonijiet finanzjarji mal-Gvern Amerikan. Huma għandhom protokoll riġidu ħafna fl-Istati Uniti kif inti konxu zgur anka fit tranzizjoni tal-amministrazzjoni se naraw tibdila dak li għandu x'jaqsam il-triq il-qoddim, pero hemm illi naħol u kontatti ma' s-segretarjat ta' teżor u kol se diskussjonijiet fih dan il-Konsil Transatlantiku pal dialogu regolatorju li ilu għaddej żmien issa. ġifiri ġala darba l-amministrazzjoni Obama tieħu post tal-ġemma d-dihla se nikkontatja ovvjament il-kollegi tagħna Amerikani, grazzi. Grazzi ħafna. Mill-54 sa 66 il-mistoqsijiet se jkollhom tweġiba bil-miktub naġġornaw is-seduta imbagħad inkomplu fid-disa tal-lejla.